konsiderazzjoni dan anki f'relazzjoni toħrajn eh, tan-negozjati tagħna ma' Norveġa. Grazzi. Ah, irċevejt proposta ta' riżoluzzjoni biex nala dan id-dibattitu Eh, eh, n-dikjara malu. Għada nivvotaw eh, f'nofsinar. Għada ħamis l-4 ta' lulju inkomplu sessjoni plenarja l-agenda hija pubblikata u disponibli fuq is-sit tal-Parlament Ewropew u bekk nal is-sezzjoni u s-serata tajba, lejla tajba l-kulħadd.